Issa naddu għal punt li mis tal-agenda illi eh, jirigwarda indirizzi ta' minuta skont l-artikolu 150 ta' regoli tal-proċedura. U dimi għandi tal-bit ta' intervenzjoni tal-kollegi għal eh, intervenzjonijiet ta' minuta u nitlobkom issa tiħdu l-mikrofonu. L-ewwel wieħed illi se jitkellem iwa Adam Kosha għal minuta. Adam Kosha. Grazzi, President. Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni eh, fuq dak li għandu xaqsa ma trattat ta' Lisbona, fuq dak li għandu xaqsa ma eh, nis illi għandhom handicap fuq il-karta ta' drittijiet ewlenin f'dan il-kontest. Issa, edin nitkelmu fuq abbozz ġdid ta' fuq diskriminazzjoni. Nixtieq nitkellem fuq tliet elementi. Skont il-Karta ta' Drittijiet Ewlenin, l-ebda tip ta' diskriminazzjoni diretta u permess u laqas indiretta għalix jista' jkun hemm eh, wieħed li kollu tifel jew membru tal-familja li kollu handicap. U ma nistawx eh, wieħed illi ma jtih, eh, illi ma jirċevix il- l-autorizzazzjoni eh, imħabba li din hija marda ġenetika. Eh, it-tielet punt fid-dokumenti illi rigwardaw drittijiet ewlenin huwa importanti ħafna li nigarantixxu l-kwalità tal-ħajja anke għal dawk in-nies li għandhom handicap. Nixtieq nitkellem fuq l-importanza ta' din il-ħaġa għax nixtieq l-intergrupp għal dawk in-nies li huma diżabli għandhom e, jiftakru e, f'dan il-punt importanti. Grazzi ħafna. Kalinowski għal minuta. Grazzi ħafna, President. fl-Unjoni Ewropea wieħed minn kull seba' huma membri ta' minoranza nazzjonali. E il-minoranzi nazzjonali għandhom bosta drittijiet. Nħoss li huwa e li ta' min isemmi il-taħlita multietnika tal-Unjoni Ewropea. Demokrazija vera tista tiġi marufa minn kif titratta l-minoranzi tagħha. Trattat l lisbona dan tagħmlu ċar ħafna illi id-drittijiet tal-minoranza nazzjon tal tal-minoranzi etniċi u nazjonali għandha tiġi rispettata. U drittijiet ewlenin jeskludu kull diskriminazzjoni a bażi tal- oriġini etnika. Sfortunatament hemm pajjiżi fil-Unjoni Ewropea li għadhom edin eh, jipratikaw l-assimilazzjoni. Eh, il litwania edha iktar minn 20 sena tiddiskrimina kontra ċittadini tagħha. U dana dint komplet anki wara li saret membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Issa Surjalos Laf Valenza għal-minuta. President, fl-14 ta' Ottubru l-Kommissjoni Ewropea ħabbret l-istrateġija annwali ta' tkabbir tkellmet fuq il-progress li għamlu il-Balkani tal-Punent u Turkija u fuq fl-isfond tal-krizi ekonomika u finanzjarja u anki problemi gbar li għandhom u dimom dawn il-pajizi fil-futur jina fil-diskors ti għajni nitkellem bħala membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija jina nixtieq inħeġġeġ il turkija biex tkompri eh, tamri demokratizzazzjoni tal-pajjiżhom biex u lejn Ewropa u biex t-solvi l-konflitti mal-ġirien il-negozjati waslu eh, għal moment li eh, il-Turkija għandha tiġi mistidna biex tersa lejn il-kriteri ta' adeżjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Mark bella minuta. Grazzi ħafna Sur President, Sinjur Jeżis kollegi kull sitt sekondi jkun hemm xi ħadd li jmut bil-ġuf fid-dinja. U biżna wkoll livell massimu ta' nies li qegħdin nibatu minħabba l-malnutrizzjoni. Settembru li għadda fil-G20 f'Pittsburgh issemmew dal-affarijiet 20 biljun euro ġew eh, mħabbra biex tingħata l-bidja fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw dan sar ukoll eh, f'Akwila fis-summit tal-G8 il-qolja ta' Ruma li kien hemm il-ġimgħa l-oħra taħt eh, il-patroċinju tal-FAO nhar is-16 ta' Novembru Ratri trial ta' oħra Dan sa ċertifikazzjoni tal-miżuri meċtiqa għax il meċtiqa tal tal-G8 ma wrewx impenn u allura ma kienx hemm eh, ċifri eh, moti biex tiġi mejunna il-bidja eh, fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Fosthom il-biljuni ta' euro li kienu meħtieġa l-bidja. U allura jien nixtieq nikkondanna dan il-klim doppju u il-G20 eh, għandi dubju kemm tista' twettaq dawn il-miżuri u kif qal Pier Dak hemm bżonn paċenzja li ma tispiċċa qatt biex toqgħod tistenna dejjem ħaġa li ma ħatasal qatt. Grazzi. Antonio Masup Hidalgo. Is-sur Antonio Masup Hidalgo. La situazzjoni Is-sitwazzjoni fis-Sahara tal-Vantija tassew gravi. Il-drittijiet tal-, -tal bniedem għadin qed jiġu minati. ħafna nies li spiċċaw arrestati għaliex marru jagħmlu żjaru lil nies tal-familja tagħhom spiċċaw il-ħabs dawn. Imbagħad kien hemm il-premju Sakharov li jingħata lil Sinjura Halloween dina ġiet ukoll kastigata. Il- kummissjoni u il-Konsil iridu jaraw kif l-Unjoni Ewropea toħroġ favur dawn in-nies li dejjem qed jiġu ehm, ħalqhom il-vuċi tagħhom tintefa'. Eh, Grazie ħafna. Sur Karl Hagland, minuta. Iva, grazzi, Sur President. Matul dala ħarġemat, smajna ħafna dwar il u nixtieq ngħid kemtejn dwar din il-ħaġa llum. Il-ġimgħa l-oħra, l-erba' għaddiet, kellna konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq il budget tal-2010 dan jinkludi l-20 miljun euro għall-istrateġija ta' bell-Unjoni Ewropea u l-baldi kull il-Parlament zid matul l-ewwel qari. Ovvjament irid ikollna bażi legali għall-istrateġija tal-Baħar Baltiku. U xtaqt tinfakkar il-Kummissjoni fuq din il-ħaġa sabiex dawn il-flejjes sew jintużaw. Ovvjament is-sitwazzjoni hija waħda urġenti. Nittama illi biex naġixxu mingħajr dawn min il-Kummissjoni u l-Kunsill jgħaddu dawn l-attimlar kem jista' jkun. Grazzi ħafna. Ellen Flot, issa grazzi. Grazzi Sur President. Il-ħamis jina kont eh, fi Tunis għal smi ta' Tawfik Ben Brit fil-qorti li ġi jgħid ġi akkużat illi eh, kisser xi drittijiet eh, umani. Kien hemm katina ta' violenzi u ħafna persuni qed jiġru wara dawn illi jaqbżu drittijiet tal-bniedem ħaġa li qatt marina qabel fil-25 Ottubru sur Ben Senkali ħar miżuri minħabba l-popolazzjoni fit-Tunizija qiegħda tħoss illi mandiċ appartenenza u dan ismiħ edisir f'ambjent ta' differenza ġenerali mill-Kommissjoni Ewropea u l-Ambasċati li l-Kommissjoni kolli najt mandiċ il-viza politika biex tkun hemmhekk preżenti f'dan ismiħ. Aħna ħatja li maħniċ qed nejnu lil din il-persuna fil-periklu. Nixtieq ngħid l-Ambasċati Internazzjonali iżomu iżommhom biex jgħinu u jisaqsu li sur Benali biex naraw kif qed isiru dawn l-azzjonijiet li huma eżattament bil-kontra tal-impenji tagħna. Grazzi ħafna Sur Tomaszewski. Eh, pan Joao Ferreira. sur Joao Ferreira. il-ftehim ta' kummerċ illi ġi firmat fil-Novembru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael qed biex liberizza kummerċ ta' bejn dawn il-pajjiżi għal fejt agrikoli ecc. Din mhux aċċettabbli għal ħafna raġunijiet. Bħalissa fil-agrikoltura u s-sajt għanna krizi ekonomika serja, ma dana jirġa iktar serja li xaħna għedin nipromovu kummerċ ma pajisi li għat jiksar id-dritt internazjonali u id-dritt tan-nis tal-Palestina. Dina ma t-rispettax il-roadmap għal-paċi. E, Gaza għada tiġi assedjata, n-nis mux għat jiġu rispettati u partijis minn Ġerusalem għadin jiġu meqruda. Aħna ma nistawx naqblu ma dan il-ftejm li sar ma l-Izrael għax dana jinvolvi u kol prodotti agrikolu mill-artijiet okkupati li jidħlu fl-Unjoni Ewropea dana juri li l-Unjoni Ewropea edha l-ura kompliċi ma l-Izrael fil reati li qed iwetta. Aħna nasbu li nista Palestina dom id-dritt tal-stat sovran. Grazzi. Is-Sur Batson, Jared Batson. Grazzi, President. Il... Sir Trojlov li huwa um, kien eżiljat mill-Russja u dokumenti tal-arkivi tal- arkivi tal ta' sovjetiċi juri li s Sur Kenev resa dim is-Sur Gorbaċov biex jara kif il-Kremlin jirreagġixxi jekk jitwafqu il-programm tal-missili Trident. Jekk ir-rapport li ħareġ huwa minnu dan ifisser il-Lord kien hekk kien ehm, għamel approċċ ma' wieħed mill l-edewa u l-edin tal-Unjoni Ewropea u kieku kien ġielet anki kien ikun jipperikola il- politika tad difiża tal-Renju Unit u jekk dan joħroġ li huma minnu, eh, Lord Kinnik jiġi akkużat minn tradiment. Lord Kinnik għandu jkollu id-dritt illi iwieġeb għal din l-evidenza sovjetika li ħarġet dal-aħħar. Grazzi. Nixtieq nfakkarkom. illi għandi disa u isem fuq il-lista u għanna massimu ta' 35 u dana għatnejdu għal dawk li għadhom jishtiqu jitkelmu. Iġifiri skużawni ħafna kollegi ma nistax jina nieħu proposti ta'kom għal kelma. Köszönöm, elnök úr! Szomorú, hogy a kis... Grazzi, President. Ija ħaġa taħasra illi il-politika fuq il-minoranzi hija ħaġa li insibuha ħafna anki fi Slovakkja il-possibilità fil-lingwistik, per eżempju l-minoranzi lingwistiċi u eżempju, eżempju ħrajn huma tal-President ċek u kulħadd jaf fuq dawn id-dekreti beneċ e, għal e, għalissa se jkunu ksur tal-liġi mħabba drittijiet tal-ewlenin u ma kolla ksur dawn aħna nittamaw li fil-futur fl-Unjoni Ewropea ma eh, l-Unjoni Ewropea ma tiġix imxekla minn mill-fatt eh, li dan il-ħsieb jista' jerġa' jitqajjem minn għaxar minn snin ilu imma nittamaw li nkunu nistgħu niġildu għad-drittijiet eh, tal-minoranzi. Grazzi. Grazzi President. Fl-20 ta' Novembru iċċelebrajna l-20 anniversarju tal-dokument ta' ġus maquda fuq id-drittijiet ta' tfal. Il-bidla demografika, il rekonċilazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja, l-ġida kontra il-faqar, solidarjetà interġenerazzjonali u l-inklużjoni soċjali jeħtieġu l-arfin illi organizzazzjonijiet non-governamentali għandhom il- drittijiet ta' tfal jgħidu li tfal għandhom jiġu imrobija f'familja. L-intergrupp tal-familja u tal-protezzjoni ta' tfal hija organizzazzjoni ta' ħafna partiti u jiena nixtieq nħeġġeġ il kulħadd biex jappoġġa dan il-grupp fil-gruppi politiku fil-grupp politiku tiegħu għax dan jkompli il-ħidma tajba. Grazzi. Signora Sorba minuta. Grazzi. Grazzi ħafna Sur President il-qada fil-komunità rumena fl-Italja ta' edha tasibna aktar u aktar l-Europa kollha kemm taf tiġa bliema mot waħlu f'komunità sieħa minħabba xi ftit nies biss. Din hija komunità intimidat li hija intimidata u qed qedbati xi eżempji l-istampa semmejt każ ċar ta' diskriminazzjoni d-direttur ta' kumpanija tal- ta' telekomunazzjoni fl-Italja rekomanda li l-impjegati tiegħu biex ma jagħmlux kontratti ma' ċittadini ta' oriġni rumena. Eh, eżempju ieħor, ċittadin eh, rumen li huwa Rom eh, kien midrub u ebda starwerit jagħtih il-kura u jdawwih u bħala konsegwenza miet. Dawn affarijiet li r-Rumeni qed jgħadu minnhom ta' kuljum u xtaqt fuq livell tal-Unjoni Ewropea nixbet l-attenzjoni tal-Gvern Taljan fuq din il-ħaġa li diskriminazzjoni kollha kontra ir-Rumeni tieqaf. Derek Volka issa. Grazie, President. Jina kont se nitkellem fuq l-importanza tal-fondi strutturali Ewropej għal reġuni bħal eh, Wales wara l-2013, pero rrit nirrisponda mill-kommenti ta' Sur fuq il-politiku Ingliż u ex-komissarju tal-Unjoni Ewropea illi wieħed jakkuża din il-persuna ta' tradiment emissu jistħi dan il-membru tal-parlament u jina nitolbu jirtira dawn il-kommenti u jekk ma jamlux dan għan naħseb li inti għandek titolbu biex jirtira dawn il-kommenti. Grazie. Issa nistejda nistur Ivo Weigol biex jitkellem. Grazie, President. Hawnhekk dal-waqt se jkollna l-opportunità nisimgħu il-kandidat għal posta rappresentantu li għandu xjajt. Dana se jkun test għalina u koll u risposta għal mistoqsija tal-influenza li l-Unjoni Ewropea jista' jkollha fil-proċess ta' paċi fil-Vant Lofsani u l-Unjoni Ewropea jekk l-Unjoni Ewropea tistax tilab rwol, taqdi rwol eh, importanti. Eh, Sisat ma kannix ħafna suċess il-kollega li tkellem qabli tkellem fid-dettall fuq din il-kwistjoni. Illum għaw ċirku vizzjus fil-Palestina għadu għaddej. Il-Palestina tattakka l-Izrael, l-Izrael tirrispondi kien hemm ħafna incidenti. Jina naħseb illi m'għandniex għallaqas għal-moment neħu l-attenzjoni minn fuq din il-problema, eh, ċoħe tal-Izrael. Grazzi. Chris Davis. President, soldati mir renju Unitu ħafna eh, nazzjonijiet oħra Ewropejn qegħdin imutu, jġildu jmutu fl-Afganistan, qed jgħidulna li r-raġuni huma biex inżommu pajjiżna żgur u biex tipprevjeni l-Al-Qaeda jew biex tippromovi la eh, demokrazija u biex tiġret kontra drogu ta' drogi u imma nebda wieħed minn dawn l-ispjegazzjoni huma veri. Mem nebda strateġija u jiena ma nafx eh, xi suppost se niksbu bil-mewt ta' soldati tagħna. Aħna qed inżidu il-periklu fi pajizna, għax għanna il-teddida eh, tal-estremisti islamiċi l-azzjonijiet tagħna qegħdin qegħdin ikatru il-reliġjoni islamika, hemm bżonn nitkellmu mat-Taliban, hemm bżonn ninfittxu rikonċiljazzjoni u hemm bżonn namlu kull ma nistgħu biex ma nkomplux dan l-impen tal-gvern preżenti. Grazzi. Grazzi. Monsieur le Président. Isabelle Durand, grazie ħafna, Sur President, e taf li ftehim bejn l-Istat Belġan u l-IDF Belġana u dan ħajkompli tawal il-ftehim sa l-2025 dal-ftehim ta' monopolju din tmur kontra l-politika ta' liberalizzazzjoni. Dan ser l aktar diffiċli il-proġetti tal-enerġeri ġedet u l-impjegi kollha marbuta ma' din il-ħaġa. Meta aħna nafu il-regolatur indipendenti fl-aħħar ser iċedi surveljanza tas-suq u l-istabilment ta' prezzi tal-prezzijiet għal komitat ta' segwitu li ser meċi mill-GDF ehm, Belġana. Nixti li il-Kommissjoni tratta din il kwestjoni u tajt nara fejn il-problema. Għanna unek taħwida bejn minn ħaj sorvelja u minn ħagġi sorveljat fil-laqolja ta' Copenhagen fejn kwistjoni tal-enerġija ser ikunu importanti mod partikolari tal-enerġija li tiġġedet nittama li l-Kommissjoni toqgħod attenta illi ma tħallix fil-Belġa li ma tħallix fil-Belġa ssir din il-ħaġa ta' Pax Belġana fejn qed nagħmlu ħsara għall-enerġija li tiġġedet. Il-kellim li jmiss ħaddiema li ma tantx huma mħalsa tajjeb xebgħu illi jiġu eh, jiena jiġu akkużati ta' kriżi li huma mhumiex responsabbli għalija. Nixtieq li dan il-Parlament Ewropew jagħti appoġġ il dawn il-ħaddiema li ħajistrajkew għadha fl-Irlanda. Hemm programm bla doċ ta' tnaqqis Nixtieq eh, li dilazzjoni tneħħi dan il-gvern mhux demokratiku u nħallu li nies jiddeċidu l-Kummissjoni u l-Kunsill ukoll huma ħadd huma qed jitolbu li jkun hemm dawn is-sensi bla doċ fl-Irlanda. l ipp u d-Demokratiċi Soċjali kien hemm isu mal-Presidenza u bħala rappresentantori l-affarijiet barranin inħatret mara li qatt ma ġiet eletta f'assembleja parlamentari imma għandha sa dan il-rwol ġdid eh, f'kamra ta' fossili feudali. Ovvjament, eh, rridu nqumu aħna u niġildu għalina nfusna flok ma noqogħdu niddependu fuq din il-maġġoranza neoliberali f'din il-Kamra. Andreas Molzers. President, grazzi. Kull persuna minn kull seba fl-Unjoni Ewropea ġeja minn minoranza etnika, ma mhux tasab qegħdin ħarsuhom dawn il-gruppi. L-Istati membri qed s-sovranità f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea ma tistax tindaħal fil-politika interna tal-istati membri differenti f'dak nix qasam mal-ħarsin tal-minoranzi, ma nix politikon uniformi fuq il-ħarsin tal-minoranzi. U l approċċa tal-istati membru ma differenti. Fi Franza, per eżempju, memx minoranzi etniċi liġi partikolari fuqhom. Għax ma teżistix minoranza etnika franċiża f'xi pajjiż. Hemm diskrepanzi fil-liġijiet nazzjonali u dan juri li hemm il-ħtieġa li jkun hemm approċċ uniformi. Għandna id-diversità fl-Unjoni Ewropea u għandna wkoll il-liġi internazzjonali li toffri l-ħarsin tal-minoranzi etniċi u allura l-Unjoni Ewropea għandha turi illi l-ħarsin tal-minoranzi etniċi hija aktar minn biss wedit firħa. Ehm, Sur Sikerski. Id-disa ta' Novembru u ċeremonji li kellna f'Berlin għal l-20 anniversarju mill-waqt tal-ħajta Berlin u l-riunifikazzjoni tal-Ġermanja. Il-twellit mill-ġdid tal-demokrazija fl-Ewropa ċentrali u dik tal-Vant. Ikkommemoraw il-tmim ta' vjaċ Dana beda, da vjaġġ beda fil-1980 fawissu fil-Kosta Pollaka. Ma ninsewx l-Ungarija fil-56 u l-Bosnia fil-56, il ċekoslovakkja fil-58 ħafna membri tal-oppożizzjoni dedikati ta' ħafna pajjiżi jġildu għad demokrazija u l-libertà kien hemm inħallas bħajtu u lilhom irridu aħna nagħtu maċ issa. Niftakru lil dawk il-politiċi illi permezz tal-immaġinazzjoni kreattività tagħhom waslu għall billa. Kollegi għandi aħbar ħanaj naqra bl-Ingliż għax forsi ikun aħjar għalikom. Is-sur David Martins, il-nishtiq najdlu li t-tira tijaw ħata t-laqtart. Iġifirina nishtiq nitlob l-kamra biex taqbel il-rapport tas-sur Martin